Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie Rady Europejskiej. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa rapport tal-Kunsill Ewropew u stqarrija tal-Kummissjoni dwar konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' 29 u 30 ta' Ottubru 2009. Dan jinkludi l-mandat u l-ruoli tal-President tal-Kunsill Ewropew u ta' rappreżentant qoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u Politika ta' Sigurtà viċi President tal-Kommissjoni kif ukoll l-istruttura tal-Kummissjoni l-ġdida. Inagrat lejn prim Ministru Reinfeldt u l-President Barroso tal-li għedin prezenti għawni l lum nishtiq nistiden l-ewel biex jitkellem is-Sur Frederick Reinfeldt, Sur Prim Ministru, għak jozbok. Grazzi, Sur President, membri distinti. U pjaċir tiegħi nkun hawnhekk għal darb'oħra u nirrapportalkom dwar ir-riżultati ta' kunsill laqa tal-Kunsill Ewropew komplikata u ta' sfida. Ser nispjega s-sitwazzjoni lejn